Issa ħanaddu għal rapport dwar il-kriżi tal-Ebola u elezzjonijiet fuq terminu twil. Is-Sur Görins huwa relatur u se jitkellem għal erba' minuti. Il-ewwel każ tal-Ebola fl-Unjoni Ewropea u fl-Unjoni Ewropea kien tem il-panik fil-pubbliku. Iżda mbagħad f'Marzu 2014 eluf ta' nies kontaminati mill-virus diġà sabu l-mewt Sierra Leone eh, u eh, eh, Liberia u l-Ginea u f'hemmhekk kien tlaqtet mot qawwi. Dan il-libol għandhom kastru sistematiku ħafna dak li huwa wkoll il-però nuqa' sistematiku minnaħħa tal-azzjoni mill-gvern il-WHO wkoll għarra fil-li jagħmel ċertu żbalji. It-tieni ħaġa għal dak li huwa l-faqar tal-pajjiżi li jintlaqtu mill-kriżi kien eh, iktar eh, tassew l-iktar ħaġa li li laqtitna fil-ħamil ħaj. jekk il-livell ta' skolarizza ta' s-saħħa fil-verita u kienu ma kienux bizzejiet. U sistemi li jridu jiġu imtejba dak li huwa l-kornament bejn id-29 attur li huma l-Kummissjoni u l-Istati Membri. Il-nominazzjoni tal-Kommissarju eh, para Gornatur tal-Unjoni Ewropea wkoll fil-kriżi ta' Ebola wassal fl-aħħar biex inbidlu ftit ir-ritmu fir-riċerka ta' soluzzjoni li għandu nagħtu lil vittmi fil-pajjiżi Afrikani. Għal dawk l-għandhom xaq Għal dak li huma kriżi preżenti, wieħed irid semmi illi fl-ewwel qabel kollox l-involviment eżemplari umanitarja tajnuna umanitarja u għattura tal-MSF u Red Cross ikkontribwixxew għal kriżi ta' koxjenza kbira ħafna u wassal ammirazzjoni unanima fejn da waslu għal għal għal ħafna titib fil-qasam. Il-komunità internazzjonali u kol għamu anki specialment l atfarmaceutiku farmaceutiku biex jirraġiċu għazvilup tal-tlaqim illi sar pjuttost malajr. Tlet ħaġa ħna ma nistawx ninsew is-sistemi ta' saħħa ta' pajjiż ta' żvilupp il talimot il-arranġament fiskali ta' finanzjarju ma joħux importanza li teħtieġ. Aħna irridu sistema sistema illi mod sistematiku jara minu responsabbli għar-riċerka u trattament ta' dan il-mart rari u ippruvaw jimlek tal-fis jgħinu il-pazjenti li jen fuq il-post. Aħna ma nistawx nalqu għajnejna pal unjoni Ewropea il problema L-Parlament Ewropew jridu jidu inizjattiva biex ikun hemm rapporti fuq il-kwistjoni kooperazzjoni bil-qrib mal-koordinatur Stiljanides u billi jis l-informazzjoni li ħadna mill mission tal-Parlament Ewropew fil-bidu ta' Novembru. It-tieni ħaġa u urġenti li aħna illi nejnu dawn il-pajzi jirġaw jġibu jgħumu fuq saqajja mux biss għal dak huwa affajt l-atta saħħa imma ekonomija għax dawn tassew marru lura wara mill-epidemija law. Aħna ah, rridu ninkorroboraw u nkoperaw fuq żmien twil għal dak li huwa li nallokaw 20% ta' għajnuna pubblika esterna għal iżvilupp għal iżvilupp mod partikolari ta' setturi soċjali ta' bażi fostom fost oħrajn eh, fuq kollox is-sistemi ta' saħħa. Partijak ma nistawx imbagħad nillaxkaw irridni fuq il-perikolu li jġib miegħu dan il-marda E, e, u mux ma jmurx e, nerġaw imbatu iktar mill-li batejna. Aħna rridu li konna aċċess għat trattament li min jintlaqat mill-marda. U din għanda tkun ħaġa perjata ewleni għalina. Rridu nejnu li dawn il-pajizi fi zvilup tagħhom stess fuq qabel kollox għadak ir-riċerka u żvilupp fil-qasam tas-saħħa. Vielen Dank, Herr Kollege Görens. Grazzi li Sur Görens. Issa l-Kommissjoni, il-Kommissarju Stiljan Nadis. Kollegi, membri onorevoli, il-Kommissjoni tilqa ħafna il-rapport ta' Sur Gerins. Jina nishtiq nirringrazzja u nfaħħar li sur Gerins għal xogħol li jagħmel u naturalment anka għal dedikazzjoni tiegħu għal ġlida kontra l-Ebola. Matul dan iż-żmien rajna kollaborazzjoni eċċellenti u ta' dan nirringrazzjah ħafna. Il-Unjoni Ewropea għandha responsabilità speċjali eh, fejn niġu għal eh, appoġġ fil-qasam tas-saħħa. Ġifieri nappoġġjaw Eh, pajjiżi illi jilħqu l-għaniet tagħhom sostenibli fil-qasam tas-saħħa u anka illi tibni servizzi tas-saħħa reżistenti li jkunu iżjed kapaċi wkoll jikkontrollaw is-sitwazzjoni meta tfaqqax xi kriżi sabiex inkunu preparati meta tasal il-kriżi li jmiss. Dan ir-rapport jibqa' verament wieħed attwali għaliex din l-epidemija għadha m'għaddiċ għadna edin eh, naraw kazijiet ġodda fil-Ginea f'dawn l-aħħar ġimgħat. U aħna irridu nibqgħu involuti sama naslu sa zero kazijiet. Samma dawn il-pajjiżi jirkupraw għal kollox. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri eh, it-dedikaw iżjed minn 2 biljun euro u minn dawn 900 miljun euro ġejjin mill-Kummissjoni Ewropea waħda għal sabiex ikun hemm rispons, eh, irkupru u għal-riċerka. Aħna għanna impen sot ukoll sabiex eh, nieħdu ħafna talimiet minn din il-kriżi. Per eżempju, fil-konferenza ta' Ottubru tal-Lussemburgu dwar it-talimiet illi ħadna li jena attendejt emmek saru xi rekomendazzjonijiet importanti. Dawn imbagħad ser jitlu fil-konklużjonijiet tal- eh, Konsil tas saħħa f'Diċembru. Pala koordinatur dwar l-Ebola jiena wkoll nirrapporta fuq il-talim ġenerali illi ħadna eh, fl-aħħar ta' dis-sena. Aħna wkoll konna involuti ħafna fil-diskussjoni eh, mal-Ministri tal-G7 iżjed kmini dan ix-xar fej kien hemm il-Kummissarju Drugajdis. Aħna ħadna gost illi dikjarazzjoni li ħarġet mill-G7 tuwi impen lejn unikwota li tikkonsolida s-sistemi tas saħħa sabiex ehm, tassigura li tkun hemm servizz tas saħħa bażiċi u anka iġene u sanità fl-ilma. Dan sabiex niksbu ehm, appoġġ għas-servizzi tas saħħa universali. Di ħaġa importanti ħafna. Ek kif eh, il-rapport ta' Sir jajt, jgħid, servizzi ta' saħħa bażiċi u ilma nadifa l kulħadd huma essenzjali. Għana kollha nistgħu naqblu illi illi nibnu eh, servizzi ta' saħħa solidi u resistenti hija priorità wkoll. Servizzi ta' saħħa illi jkunu tajbin għad detenzjoni u monitoraġġ u anka għal konteniment ta' kriżi eh, f'każ ta' kriżi. Issa, xkienu xkien it-talim prinċipali illi ħadet l-Unjoni Ewropea minn din il-kriżi. Hemm ħafna affarijiet illi nistgħu nikdbu fir-rispons tagħna eh, fuq livell ta' l-Unjoni Ewropea. Il-finanzjament tagħna rapidu sostanzjali għal eh, rispons ta' emerġenza u għall-irkupru għal riċerka l-irwol tagħna li sabiex norganizzaw sabiex nwaslu l-assistenza fl-Afrika tal-Punent l-irwol ewlieni ta' ċentru tal-Unjoni Ewropea sabiex inwaslu l-assistenza u anka il-rol kruċjali tal-sistema Medevac illi aħna ħaddimna għall-assistenti tas saħħa kollha u fl-istess ħin tallimna wkoll minn dak illi ma tantx mar tajjeb. Mela l-ewwel elezzjoni. Il-komunità internazzjonali kienet u għada mijiex ippreparata tajba l-emerġenza globali, emerġenza globali u governanza tas saħħa trid tiġi imsaħħa. Dan e, jinkludi wkoll appoġġ lil WHO, ir-riforma fil-WHO u r-reviżjoni u l-implementazzjoni ta' regolamentazzjoni marbuta mas saħħa Aħna unek għanna rwol importanti ħafna. Aħna kena diffikultajiet biex nibatu teams mediċi b'mod veloċi Għalek issa għedin naħdmu fl-imkien ma l-istati membri biex nistabilixxu e, dan il-korpa ta' saħħa u ikon għal mekkanizmi ni sviluppati. U il-sistemi ta' saħħa fil-pajjiżi msieħba tagħna huma importanti ħafna għalhekk aħna rridu insaħħu dawn is-sistemi tas saħħa Nitalmu mill-ebola li jista' jkun li ma konniex komprensivi biżejjed għalhekk irridu nagħmlu l-almu tagħna biex insaħħu l-kapaċitajiet nazzjonali tagħna. Iġifiri, niprovdu l-kura ta' saħħa għal kulħadd u speċjalment meta tfaqqa u tfeċ xi marda Eh, il-pajizi il il fejn il sistema ta' saħħa eh, m'għandhomx biżejjed fondi eh, irridu nejnuhom, irridu nimlow il-qabża li teżisti. Għanna bżon livell minimu ta' finanzjar għas-saħħa pubblika. Hemm ħafna pajjiżi li fuq anqas minn 30 dollaru per capita fis-sena. U din e, ċifra hija waħda reali. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jridu jaraw li l-programmazzjoni tagħhom tkun aktar strateġika biex ħadd ma jibqa' e, e, fuq wara u aħna rridu naraw illi ma jkun hemm lebda tirara minħat mill-kura tas saħħa u għana nifukaw fuq dawk il-pajjiżi fejn hemm ifinanzjar baxx ħafna u naraw kif nistgħu aħna nibatu l-lajnuna tas saħħa min-naħa tagħna nkunu aktar effettivi u prevedibbli u fl-aħħar imma mhux lanqas il-Kummissjoni u l-Istati membri għandhom jappoġġjaw riċerka, jamlu sforz fir riċerka globali biex nidentifikaw namlu prioritajiet u nindirizzaw il-qabżiet, il nuqasijiet li jeżistu fi rigward dawn l-emerġenzi. Il-bini tal-kapacitajiet u importanti ħafna biex aħna nsaħħu s-sistemi lokali tas saħħa u aħna għadin appoġġaw għalhekk il-kollaborazzjoni globali fir riċerka għal dawn il-mar, għal dan il-mart infettiv biex inkunu ippreparati, biex ikun hemm modda u e, ikun hemm koordinazzjoni tajba. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna lill kommissarju Filjanitix. Naddu issa għal e, Kumitat tal-Ambjent e, is-Saħħa Pubblika il-Sur Hanides. Grazzi ħafna Sur President bħal il-krizi ta' rifugġati, il-risposta tal-Komissjoni għal eh, l-Ebola ma kienieċ tajba u kol. Għalek l-Unjoni mandiċ eh, għanna bżon namlu analizi ta' reazzjoni Ewropea waqt l-ewwel xur irri dawk li ġew wara l-allert minnaħat tal nizzan mm, San Frontier u il reazzjoni globali spiegaw għalfej eh, l-epidemja kienet tant kbira u espandit minar kontroll. U rajna kemm huma s-sistemi tas saħħa bil-mod u mhux effiċenti għandna bżonn ta' strateġija globali biex naslu għal tilqim u strateġija globali u tajba ta' għajnuna internazzjonali. Grazie.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 L-għanet nishtiq nirringrazzar il-kollega tana xal kureng tali sema u ikkollabora fil-tfassil ta' rapport illi jisemmi um, il-lezzjonijiet illi ħadna aħna minn din l-epidemija illi eh, eh, l-epidemija tal-ebola li eh, Atlet ħafna nies u li uriet il-ġufijiet li jeżistu fil-kura ta' saħat ħafna pajjiżi. Lajnuna ta' l-Unjoni Ewropea biex dawn il-pajjiżi ikollhom sistemi ta' kura tas saħħa permessa ta' infrastruttura adattata u anka taħriġ għall-istaff mediku li jrid ikun jaf jirrispondi għal kriżi li tqum punt importanti li tal-limna u li huwa nizzer dan ir-rapport huwa l-ħtieġa li ninfurzaw il-governanza fil-pajjiżi li qegħdin jizvilupaw aktar ma jkun hemm diżorganizzazzjoni fil-pajjiż anqas jista' jkun hemm għajnuna għal vitmi. Il-governanza tajba u l-istat ta' dritt huma għalhekk eh, importanti ħafna biex ikun hemm zvilup sostenibli. sostenibbli numru ta' kazijiet li hemm illum fil-Sierra Leone, fil-Liberia u fil-Ginea e, Issa wassal biex e, dawn il-pajizi kun jissa jiġu dikjarati li mandomx ebola, aħna ġidu naraw li nkun li nejnu biex ma jerġax joħroġ din il-virus f'dawn il-pajizi. Miss issa l onorevoli Nizer. President, Komissarju. Kollegi, il-kalma li qegħdin naraw issa hija waħda li tinganna fil-Sierra Leone u anka f'pajjiżi oħra qed naraw każijiet u anka konsegwenzi għal dawk illi irnexxilhom e, jibqgħu ħajjin minkejja l-ebola Huwa importanti għalhekk uh, illi għandna dan ir-rapport ta' sul-gurent dwar il-lezzjoni li għandna nitalmu minn din il-kustjoni aħna għalhekk jiena nirringrazzja lil Charles. It-tisħiħ tal-kura ta' saħħa fil-pajjiżi li ġew mill-quta bħal Sierra Leone Libera u l-Ginea huwa importanti ħafna u aħna rridu nħarsu wkoll il-pajjiżi oħra li huma fraġili, vulnerabbli fl-Afrika u anka fil-pajjiżi li qegħdin jirċivu refuġjati fl-Unjoni Ewropea Emmek ukoll l-affarijiet qed isiru tard twis biex nitrattaw is-sitwazzjonijiet. Iwa e, e, Ewa importanti ħafna li wieħed ikun jista' reaġixxi b'mod f'waqtu meta jkun hemm dawn is-sitwazzjonijiet, il-prevenzjoni hija l aħjar mod kif qed jitratta dawn il-kwistjonijiet bla dubju dan. il kwartet fi Tunezija eh, il-persuni li trattaw il-krizi tal-ebola eh, għandhom jiġu rikonosciuti eh, fil-premju Nobel kif kienu l-kwartet ta' Tunezija u importanti ħafna li aħna niddiskutu dawn l-affarijiet u nirringrass li dan il-punt għajja fuq l agenda tagħna. Grazzi ħafna għandu wissa l kallim li jmiss. Komissarju. rridu insaħħu sistemi ta' saħħa fil-pajjiżi biex ma niprevjenu li kunem epidemija, epidemija oħra. Jekk ikun hemm xi epidemija oħra eh, f'dawn il-pajjiżi rridu nkunu lesti li nirrispondu u jridu tkun hemm netwerk eh, eh, u ċentri li reaġixxu. Ir-reġuni għandhom ikunu fornuti bl-infrastruttura fi żmien 24 siegħa u rridu nwaqfu il-brain drain li jem minn dawn il-pajizi biex dawn ikollhom it-tobba neċessarju u it-taħriġ neċessarju anka biex jiġu koperti żoni rurali. E, e, nejnu anka u nalmu fuq l-ġen dan kollu huwa importanti ħafna u importanti ħafna aktar minn direttivi minnaħat tal-Unjoni Ewropea l-Onorevoli Sanchez għal minuta u nofs, grazzi ħafna. Grazie ħafna, Sur President, Sur Komissarju, Sur Görens. L-għunnet nishtiq nifraħlek li l u l-tim kollu tijak għal-ħidma eccellenti li saret biex tfassal dan il-rapport dwar il-krizi, il-krizi tal-ebola għatlet eh, kważi 12.000 persuna u għajja niftakru dan. L-austerità toqtol il- ehm, xkiel strutturali eh, li tfoġġa fis-seħ wassal biex dawn il-pajjiżi ma setgħu jagħmlu xejn meta ġew qed kienu qegħdin jifaċċaw kriżi bħal din ta' l-Ebola. U jekk nibqgħu mixinek eh, u ikonna dawn it-tip ta' miżuri anke f'pajjiżi bħal Spanja dan ukoll qed jaffettwa il-servizzi tas-saħħa bħal eh, infirmiera Spanjola li ġiet affettwata. Għalhekk il-WHO tinvestika eh, il-mart tal-foqra. Hemm bżonn ta' sistemi tas-saħħa iżib b'saħħithom u nkunu nistaw nużaw ehm, il-medicin li hemm bżonn b'dan il-mod biss nkunu nistaw nassikuraw li hemm saħħa fuq level dinji. Ejja, naħdmu sabiex naraw li din ma terġax is-seħħ, grazzi. Ma ħojbuħ un minut. Grazzi ħafna, l-onrevli ħajbu. Għal-mutaw nofs, grazzi ħafna. Aħna il-ħodor nixtieq nirringrazzaw lil um, l-Onorevoli Gundes għal dan ir-rapport u aħna nilqgħu dan ir-rapport għax ħafna xi wieħed biex wieħed ikun jista' jitratta l-problemi tal-futur. Illi nixtieq naraw f'dan ir-rapport huwa illi li jkun hemm approċċ aktar flessibbli biex wieħed jitratta l-kussjonijiet differenti inkluż dawk li għandhom xaqsmu mal-IPRs, mal-proprietà intellettuali, irridu kon approċ aktar flessibli biex inħarsu drittijiet tal-individwi f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u e, dritt li dawn il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw ikollhom il-marġini neċessarja biex jużaw ir-riżorsi tagħhom mod effettiv irridu u kol insemmu inqasijiet soċjali u nitolbu illi kunem kura ta' saħħa universali għal kulħadd dan kollu irridu sejhulu u irridu naraw illi ikunem il-mezzi finanzjari ma nistawx ninsow dawn il-kustjonijiet fi żmien ta' kriżi, nafu li għandna kriżi fl-Ewropa, ma dawn l-affarijiet ma nistawx ninsow. l li Kilmer għal-minuta. Honorable Gill għal minuta. Il-mikrofonu. Yeah, it works. Thank you. I'd like to... Grazie ħafna din l-opportunità biex ringrazzja li dawk l-NGOs, l-organizzazzjonijiet lokali li ħadmu b'mod inkredibbli f'din il-kriżi u l-ubija li oraw nixtieq ukoll kritika il-medja eh, għal-mod ta' kif ħadu din l-opportunità biex iżidu ir-ratings tagħhom u anka l BBC World News li jagħmel l-Ebola Watch daqs li kieku din ħaġa kienet tinvolvi xi kriminali użaw il-kriżi tal-Ebola Jiena nemmen illi meta jkun hemm sitwazzjonijiet bħal dawn nistgħu nittrattaw il-problemi billi inħarsu lejn il-kawżi u mhux biss lejn is-sintomi u fil-meda ta' żmien twil dawn il-kriżijiet nistgħu nevitawhom billi nżidu l-ġid ta' l-iktar um, eh, poplu fqir fl-aktar pajjiżi foqra. U eh, dawn il-pajjiżi foqra eh, ċaħdu mill-ġid tagħhom u għalhekk il-poplu bata minħabba trattati li saru marbuta ma' sajt eh, f'dawn il-pajizi dawn it-trattati rridu neħuhom biex nkunu saw intejbu l-istandard tal-ħajja ta' dawn il-persuni u biex ma jkunx hemm kriżijiet oħra bħal dan għal minuta il-kallim li jmiss. U oh. Yes, you. Mes chers collègues. Aziz kollegi. Kommissarju. Aħna ma nibżawx nidru redikoli. Meta wieħed is il numru ta' nis eh, li għaw din il-kamra l-lum zgur li redikolaġni mista toqtolna. Aħna mm, tajna zoċ aktar minn zoċ biljon euro. U, u però fil-rigward tal-malarja fejn hemm ħafna persuni li qed jiġu affettwati miljuni hemm affettwati eh, hemm persuni oħra li għandhom martiħor, inkluż il- il-lebra, jisna dan il-mart l-inna ma jbezzanix. Awnek kull ma għetin namlu nsemmu xie listi ta' xowqat Xinejdu dwar marx il-plena situazzjonijiet bħal da? Xixonce, pani komisarzu, Ebola zebrawa największe. President komissarju, l-epidemija ta' l-Ebola ħallit ħafna vitmi f'dawn it tlet pajjiżi f'Sierra Leona, Liberia u l-Ginea minħabba li kien hemm nuqqasa risposta veloċi minn naħa tad-dinja tal-Ewropa u tal-Ewropa dawn il-pajizi mandomx rizorsi u kapacitajiet biex iġildu il-mart infettif u għalek il-konsekwenzi ta' din il-krizi kienu ta' dizastru eh, għal e, sigurta u l-ekonomija ta' dawn il-pajizi u dan il-reġjun. L-organizzazzjonijiet internazzjonali kienu aktar effettivi eh, biex jgħinu il- persuni morda għanna bżon li konna pjattaforma ta' kooperazzjoni mal autoritiet lokali biex ikun hemm aktar fiduċja mal-komunitajiet, speċjalment dawk li sofrow għandu jkun hemm informazzjoni, il-persuni m'għandhomx jibżaw jitolbu lajnuna u sigurtà u l-assistenza għal kura tas saħħa għandhom ikunu eh, provduti irridu nisqof fuq l-iżvilupp u l-investiment fis sistemi tas saħħa li fil-meta ta' żmien twil jgħinu għal tkabbir ekonomiku għal tnaqqis fil-faqar. Inizjattivi bħal l-Orizzont 2020 u inizjattivi oħra jistgħu jgħinu eh, f'dan ir-rigward kelima li jmiss, grazzi ħafna Eh, l-ħadima eh, eh, ta' s-saxħa li ħadmu f'dawn il-pajizi u għal-mina bozza dan il-rapport. L-iktar lesoni kbira eh, li talimna kienet li fejn ma kienx hemm kura ta' saħħa bażika, ma kienx hemm biżejjed kapaċità biex wieħed iġġielet il-marda, għalhekk irridu naraw se nagħmlu biex nibdu daw il-kapaċitajiet inti qed ġara. Irridu naraw sa jekk sarux bidliet fil-programmar tal-Unjoni Ewropea fil-programmi konġunti ma' dawn il-pajjiżi tal-Afrika tal-Ponent bdejna suppost kliniċi ġodda x'qed jiġri hemm anke mill-ħaddiema u l-pledges li saru eh, fil-konferenza li saret f'April. Qed nistaqsik għax eh, ħaddim il-kura tas-saħħa ta' Sierra Leona qal illi eh, xi wħud mill-postijiet qed jiġu żarmat għax m'hemmx biżejjed tobba fihom. Fil-Sierra Leone l-wieħed mill-aktar pajjiżi foqra fid-dinja u ftit qed jieħdu l-kura ta' saħħa b'xejja u ma biss in-nisa tqal u dawk li qegħdin irredda u mhux dawk li sofrow mill-ebola pereżempju. Għalhekk qed ikollna programm ġid għas-saħħa u jiena għalija l-affarijiet mhumiex ċari jekk hemmx il-programm u kif qed jiġi koordinat. Inti qed illi fi New York kien hemm dawn il-pledges imma irdu mhux nagħmlu pledges biss imma inħadmuhom nagħmlu xi ħaġa f'dawn il-pajjiżi aħna fil-fatt nix unkunu nafu x'qed tagħmel il-Kommissjoni. Grazzi ħafna l-Onorevoli Preda issa. Grazzi ħafna l għennet nixti nifraħ l-kollega l-Charles Goren tal-li kiteb dan il-rapport fuq lezzjonijiet illi aħna nistaw nitalmu fuq meta ta' żmien twil minn eh, din il-kriżi tal-virus tal-Ebola. Il-ġimgħa l-oħra Jiena eh, il-tqajt ma' rappresentant ta' NGO f'Sierra Leone illi tkellem u kol dwar ehm, l-edukazzjoni li qed issir fir tal-prevenzjoni ta' din il-marda. Eh, u dan fil-fat semma il-ġufija li teżisti fil-pajizi u fil-kura ta' saħħa ta' dawn il pajizi li kienu mil quta Huwa importanti għalhekk li nappoġġjaw it-tisħiħ ta' sistemi tas saħħa f'dawn il-pajjiżi affettwati u l-azzjoni tagħna għandha tkun immirata għal meda ta' żmien twil u għandna nżommu il-wedit li nagħmlu fir-rigward tal-iffinanzjar. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għal mhux qed naċċetta l-blue cards jgħid il-President u issa ngħaddu għalhekk għal catch DI. Mela, għanna għaxar kellima fuq il-lista tagħna. Ser nati biss il-mikrofonu lil sitta minnis wieħed minn kull grupp. Nibdew bl-ewwel kellim. Grazzi, Sur President. Din l-epidemija hija waħda mill-ikbar fl-istorja tagħna f'petwad numru ta' pajjiżi fl-Afrika tal-Ponent. Iktar minn 23,000 ruħ kienu affettwati u 9,000 mietu. Anke dawk li kienu jipprovdu l kur ta' saħħa ġew affettwati minn dan il-virus. L-Unjoni Ewropea u l-Istat Membri tagħha allokaw 1.2 biljun euro ta' fondi Ewropej għall-iżvilupp ta' trattamenti u ta' telqim biex tiġi kontrollata ta' din l-epidemija irid ikun hemm interventi bħal case management, sorveljanza u contact tracing, kif ukoll servizzi ta' laboratorji li jistgħu jiċċaqalqu u taħriġ ta' ħaddiema u mobilta soċjali jridu nqajmu l-kuxjenza għaliex dan jista' jkun mod li bih innaqsu trasmissjoni. Aħna urejna solidarjetà u appoġġ imma nistgħu nagħmlu ħafna iktar biex insalvaw il dawn il-persuni minn din il-marda traġika. Grazzi tassew l-onorevoli Kinici. Minuta. Grazzi, Sur President. Il-komplikazzjoni ta' din l-epidemija li minn Martu tal-2014 laqtet il-Serra Leone, il-Gnea u l-Liberja turi kwistjonijiet importanti li eh, jitolbu mill-Unjoni Ewropea responsabilta u azzjoni fuq livell globali biex tinata u kol għajnuna fuq livell ta' kura ta' s-saħħa. Mod partikolari fin-nuqqas ta' strutturi ta' sanit ta' ta' u saħħa li hemm dawn il-nuqqasijiet li hemm dawn il-pajjiżi, il-ġestjoni tal-kriżi u rrit, numru ta' fallimenti u għal din ir-raġuni huwa meħtieġ l-Unjoni Ewropea tejn fl-appoġġ l-iżvilupp u biex dawn tal-pajjiżi Afrikani huma fuq saqajhom ekonomikament. F'dan ir-rapport naraw l-ħtieġa li jkollna reviżjoni tal-programm ta' Fondi Ewropea l-Iżvilupp biex dawn jiġu allokati aktar lil dawn it-tliet pajjiżi mill-quta minajr appoċ strutturali, aċċess għas sanità u servizzi bażiċi soċjali mhux se jkun possibbli li nevitaw li jkollna epidemiji simili fil-futur. Grazzi, tassew naddu għall-onorevoli eh, li jmiss għal minuta mill-2014 Sierra Leone, Liberia u l-Gnija il-tlaqtu minn dan il-virus ta' l-Ebola. Anke pajjiżi oħrajn Afrikani jesperjenzaw dan il-virus. Imma mhix biss il-kriżi tal-ebola li qed isofru minna imma hija kriżi sistemika li għaliex parti kbira tal-popolazzjoni qed tgħix fil-faqar l-Unjoni Ewropea fl-isforzi tagħha biex tnaqqas u eh, tikkontrolla l-ebola ma kienx effettiva l-MSF u Red Cross kienu preparati aħjar biex jikkontrollaw din l-epidemija fl-Afrika tal-Ponent għalhekk huwa meħtieġ illi nużaw dawn l-organizzazzjonijiet umanitali L-Unjoni Ewropea għandha tuża dawn l-organizzazzjonijiet kif ukoll ikun hemm riċerka għal tilqim u trattamenti differenti għal kura. Il-pajjiżi għandhom jinnataw lajnuna sabiex jisaxħu il-sistema ta' kura tagħhom minn flok ma jipprivaw dejjem iħarsu d-dejn li huma għandhom mal-pajjiżi tal-ponent. L-Onorevoli Ferreira, mela, qed naraw l-lezzjonijiet tagħna mill-kriżi tal-Ebola. Tajjeb ir-rapport jaraf li l-Bank Dinji u l-IMF imponew eh, sanzjonijiet li affetwaw lil dawn il-pajjiżi mill-quta. Mhux is-saħħa pubblika biss ġiet affettwata dawn ma setgħux jikkontrollaw li din l-epidemija tkompli tinfirex irridu in, in, in ikolna eh, persuni għednu fuq ta' saħħa li jkunu speċjalizzati u niżguraw illi ikunem il-medicina aċċessibbli f'prezzijiet li fil-ħojiet ħalsu. Anke li tkunem aċċess l manadif l-għanuna kol internazjonali hija meħtieġa Imma rridu nempju tal-Kuba per eżempju li batu iktar tobba eh, mill-pajjiżi kollha tal-Punent l-Onorevoli Rivazzi minuta. Grazzi tassew sur President. Jina nixtieq nifraħ l-kollega Shargens għall-ideja tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li għandi, minn dawn il-pajjiżi għanna żewġ każijiet ta', ta Ebola. Li qed naraw huwa li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri allokaw 1.9 biljun euro għal din l-għanuna iżda xorta sistemi tas saħħa ma tjibux dan jieħu iż-żmien għalhekk. Kummissarju, fl-IDF, fl-għanuna l paħna u wedna li ser nibnu l-isptarijiet biex indirizzaw din is-sitwazzjoni. Fil-Gini għanna fondi Ewropej anka studji kliniċi u anke fil-rigward ta' tilqim. Imma ma ksibna xejn sissa l-infermiera li kienet trattata reġet li la trattament issa reġet ħarġitila il-marda. Din il ħarġitila il-marda anka sitxur wara li rċivit trattament. Dan huwa importanti ħafna għas servizzi tas-saħħa f'dawn il-pajjiżi. Grazzi l-Onorevoli Arno. Medsan San Frontier Dawn u NGOs zaħrajn għamlu bieċa xogħol tajba ħafna kienu fil-post jiġġieldu din l-epidemija traġika qabel mal-politiċi bdew jiddiskutu din il-problema. Imbagħad meta ħadna azzjoni għamilna kollox b'kalma kbira. Kuna qed nippruvaw inlaħqu u għal kull sptar ġdid li bnejna nintela fil-ftit sijat minn flok naqilbu l-binjiet fi sptarijiet għamilna l-affarijiet fi standard aktar oli imma e, l-affarijiet ħadu l-ħin. Għalek, il-messagġ tiegħi l-Unjoni Ewropea l estati Membri li l-pajjiżi kollha madwar id-dinja huwa dan. Darboħra, jekk joġobkom, ifmu in-natura ta' urġenza ta' dawn l-emerġenzi. Italmu mill-NGOs, italmu minn dawk li jirriskjaw ħajjithom biex jiġildu dan il-virus u għajan italmu illi li meta wieħed jieħu azzjoni immedjata mhux biss tifranka l-flus imma issalva l-ħajjiet. Grazzi tassew ngħaddu issa għall-Onorevoli Kummissarju. Grazzi, Sur President. Grazzi tassew għal din id-diskussjoni interessanti u ta' dawn il-proposti li qegħdin tresqu jina nishtiq għal darbohra ngħid illi dan ir-rapport jistabilixxi x'inhuma l-lezzjonijiet li għandna nitalmu minn din il-kriżi il-koll kemm aħna qegħdin nitalmu minn dan il-proċess għal darboħra grazzi tassew l-sur Charles Gerens tax xogħol tiegħu u d-dedikazzjoni li wera. Fl-istess ħin, nixtieq inżid ma dak li qalet l-Onorevoli Linda McEvan fuq il-sistema ta' kopertura internazzjonali kif diġa semmejt jiena naqbel 100% u din hija raġuni għalfejn jiena diġa effokajt fuq il-problema anke tal ta' WHO. Il-riforma ta' WHO hija meħtieġa għal kwalunkwe epidemija li tista' isseħ f'kwalunkwe pajjiż ieħor fl-Afrika u anke f'pajjiżi oħra. Irridu għalhekk nipromovu il-riforma ta' WHO dan se jkun l-iktar strument importanti li għanna nużaw f'kwalunkwe epidemija li se fil-futur. Il-Kummissjoni u l-Istati membri għandhom jerġgħu jaraw fejn jista' jkun hemm kooperazzjoni għall iżvilupp fil-qasam tas-saħħa, ma partikolari f'dawn it-tlet pajjiżi affettwati jiena rajt x'inhi situazzjoni f'dawn it-tlet pajjiżi u rrealizzajt li it-talima li għandna nieħdu hija li fil-futur bħala komunità internazzjonali irridu nejnu lil dawn il-pajjiżi li huma l-aktar fil-bżonn. Importanti ħafna li kollna SDGs relatati ma' s-saħħa u li anke nibnu sistemi tas-saħħa li jkunu stabiliti kunu f'saħħithom biex ikunu preparati aħjar għal kwalunkwe epidemija li tista' sseħħ fil-futur. Għaliex eh, sfortunatament dawn ser jisaħħu fil-futur. Dan irridu namlu b'mod iktar immirat li nistgħu nbassruh u li jkollna anke partnership iktar f'saħħtu. Din dan huwa l-linja l uniku soluzzjoni. Grazzi tassew, Sur President, u grazzi għal darboħra lis sur Charles Geren għal Charles Gerens għax xogħol tiegħu għaliex issa għandna bażi li fuqha nistgħu naħdmu għal lezzjonijiet li nridu nieħdu għal futur. Grazzi tassew l-Kommissjoni nitlob issa l Sur Gerens biex jieħu il-mikrofonu u jikkonkludi. Grazzi tassew Sur President jiena l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lil dawk il-kollegi kollha illi tkellmu fuq dan ir-rapport. Grazzi tal-klim ġentili tagħkom. U anke l-istess ringrazzjament naddeħ lil kommissarju dan ir-rapport huwa relevanti għaliex qegħdin nitkellmu fuq affarijiet ta' ħajja u mew ta' hawnhekk dan huma affarijiet li rridu nieħduhom bis-serjetà. Il-Kumitat tagħna tal-Iżvilupp għal snin twal ilu jisħaq fuq l-ħtieġa li nagħtu iktar riżorsi li nipromovu il-kura tas-saħħa f'pajjiżi li qed jiżviluppaw aħna ħtafna kull opportunità li kellna fil-diskużjonijiet ta' budget biex nisk l-opportunità li kellna tafnija biex nisħu fuq l-importanza ta' riċerka anke f'dawn il-pajjiżi u żvilupp dawn pajjiżi Afrikani. Inti trid ma tistax tiżviluppa poplu trid tagħtih il-mezzi biex jiżviluppa ruħu. Aħna użajna l-mezzu l-opportunitajiet kollha biex ikun hemm governanza tajba fuq livell globali, fuq livell Ewropew u anke fil-kuntest Afrikan. Issa fuq il-kustjoni illi għadna kemm iddiskutejna. Ma tistax dejjem tassumi li ħaj jiġru affarijiet għar, il-komunità internazzjonali pruvat twa tamel stigma fuq eh, l-imsieħba internazzjonali iżda sar sforz iva fost oħrajn grazzi għal riżoluzzjoni li adottajna f'Settembru tal-2014. Naħseb dik kienet l-aħjar riżoluzzjoni li qatt adottajna f'dan il-Parlament fuq kwistjonijiet ta' saħħa fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Wieħed mill-kollegi tagħna qal li qed inkunu redikoli u qabel bola mal-malarja, kollegi din mish kwistjoni ta' ħaġa jew oħra, irridu nindirizzaw l-ebola u rridu nindirizzaw ukoll il-malarja ma rridux nażlu bejn it tuberkulozi u l-AIDS, irridu nindirizzawhom it-tnejn li huma, irridu naffaċċaw l sfidi kollha li għandna u għalhekk aħna qegħdin nappellaw li jkun hemm tal-inqas 20% ta' għajnuna l-iżvilupp nazzjonali li tingħata sabiex jistabilixxu dawn is-sistemi tas-saħħa. Umbat eh, eh, dak il-xaħat li għal jahna redikoli semma l-baner ma nafx semma ktar imbat ftit minuta wara u stess telaq minn din l-awla. Dan huwa virus saħtu li jista' joħroġ forum differenti jista jiġi trasmess b'mezzi oħra. Ġifieri ma wasalniex fit-tmiem ta' din l-epidemija, din hija raġuni oħra l-fejn għanna naħdmu b'kawtela. U minn dawn it-talimiet li ħadna għanna wkoll li fl-ħar tal-2015 nħossuna li ksebna xi ħaġa speċjalment meta ruħna mal-perjodu ta' Marzu sa' Settembru tal-2014. Grazzi lil kulħadd u nixtieq infakkarkom f'dan il-messaġġ zaħir, dan ir-rapport il jisħaq fuq il-fatt eh, ta' minu responsabli għall iżvilupp ta' medicina ġdida. Is-suq għandu rwal importanti xirab, imma il-suq ma nistawx nħallu għal rieħu u dan jina qed ngħidu bħala persuna liberali li jina favur l-iżvilupp tal-ekonomija tas-suq. Iżda għanna ħafna eh, oqsma fejn huma l-politiċi li rridu jerfgħu din ir-responsabilità għalhekk inħeġġeġ il-Kumitat tas-Saħħa u l-Kumitat tal-Iżvilupp biex jaħdmu flimkien sabiex tal-inqas ikunu jistgħu isibu tweġiba għal din il-kwistjoni li mhijiex faċli. Din hija xi ħaġa li ma stajniex indaħlu anke fir-rapport u għalhekk qegħdin nappellaw biex il kumitati relevanti fil-Parlament Ewropew jattu l-attenzjoni xer li jixraqilha għax din hija kwistjoni importanti ħafna. Grazzi tassew mela nikkonkludu